Bekk, inkomplu mela bil-program ta' xogħol kif ġie fassal mela. Tejjiet għallaqa tal-Kunsill Ewropew, dikjarazzjonijiet tal-Kunsill tal-Kummissjoni, din dan huwa l-ewwel punt fuq l agenda tagħna l-Onorevoli Gjori fisem il-Kunsill. Grazie, signor Presidente. President, President Barroso, Honorable Members. It is the last occasion that I am addressing this House on behalf of... Onorevoli membri, huwa ta' kbir li jina hawnhekk nindirizzakom fil-plenarja aħna meta bdejna presidenza tagħna wednikom illi se jkollna presidenza illi timxi rispett lejn il-Parlament. Deliberi andare, ma non di disturbare l'aula. Jekk membri, l-onorevoli membri, tistaw iva tħallu s-sala, pero jek joġobkom zommu skiet, anki minħabba il-sujġet li għedin id-diskutu jek joġobkom. So, aware of the consequences of the Lisbon Treaty. Wara konsekwenzi ta' Trattat ta' Lisbon aħna indunajna li kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament u l-membri tiegħu hija xi ħaġa essenzjali għas-suċċess ta' kolunkwe presidenza fil-ġejjieni. Iċ-ċittadini Ewropej edin iħarsu lejn l-Ewropa għal riżultati minajr ma jagħmlu distinzjoni bejn il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill. U daw ċittadini għandhom raġun, ir-responsabiltajiet tagħna huma komuni u anki s-suċċessi u fallimenti tagħna. L-ewwel eh, Kunsill Ewropew huwa Eh, jimmarka il-tmim tal-presidenza Ungeriża. Din hija opportunità illi natu rendu kont ta' dak li aħna ksibna fuq numru ta' dossiers kooperazzjoni miqrib maddi dijajn dan il-Parlament. Il-politika ekonomika l ewwel net. Il-Konsil Ewropew se jkonkludi l-ewwel semestru Ewropew. Dan jġib flimkien f'ċiklu wieħed ta' politika iż-żewġ ferat ta' rikopru ekonomiku u stabilità finanzjarja għabbażi tal-konsolidament fiskali riflessa fl-istabilità u l-konverġenza bħala programmi kif ukoll riformi strutturali għal tkabbir intelligenti, sostenibbli e, u koll inkludi l-aspetti soċjali u joħolqu e, l-impiegi. Grazzi għal kooperazzjoni eccellenti bej Kommissjoni, Konsil u l-Istati membri fi twettiq ta' programmi ta' riforma u rekomandazzjonijiet l-ewwel semestru Ewropew fil-fatt ehm, kien twil semestru u mhux aktar. Il-Kunsill se jkun mistieden illi jappoġġa ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż u dawn għandhom jiġu riflessi minn kull stat membru eh, fil-deċizjoni nazzjonali tagħhom għal dak li nxaqsam il-budget u il-riformi strutturali. Kolli ngħidilkom ukoll hawnhekk illi fin-negozjati aħna nkludejna wkoll referenza għal semestru Ewropew sabiex il-Parlament tassew ikun informat dwar dawn l-aħħar sviluppi. Issa dwar il-Patt Europlus. Il-maġġoranza tal-Stati membri li pparteċipaw ippreżentaw impenji li jirrappreżentaw aktar minn 100 miżuri individwali fit-total tagħhom. Dawn l-impenji jirrappreżentaw pass tajjeb sabiex aħna niksbu l-għanijiet tal-patt illi ser jiġu imwetqa fuq livell nazzjonali. Iżda, il-gratta ambizzjoni u l-preċiżjoni ta' dawn l-impenji mhuwiex bilanċat fit-tħejjija tal impenji li ġejjin, is-stati membri jridu jiżguraw ambitu usa approċċ aktar konkret kif ukoll aktar ambizzjoni. Issa xtaq tindur lejn il-sitt proposti leġislattivi dwar il-governanza ekonomika, l kim sejħa six-pack. Jina minn issa nidħol fid-dettal għaliex dan għal-punt jgħal fuq l-agenda tal-plenarja ta'kom iżda xtaqt tinfakkarkom li l-Presidenza Ungheriża rċeviet mandat mill-Kunsill Ewropew sabiex tilħaq eh, ftehim politiku mal-Parlament Ewropew sal-aħħar ta' Ġunju wara l-adozzjoni ta' proġ ġenerali mill-Kunsill f'Marzu Tejna naħdmu bisħiħ u aħna talna eh, f'negozjati għabbazi ta' trilogu mal-Parlament u komissjoni. Tlet istituzzjonijiet għawet ah, u xogħol inkredibli. Il-pożizzjoni inizjali tal-Parlament kien fija madwar 2000 emenda. Issa, irnexxinna innaqsu kwistjonijiet pendenti għal kwistjoni waħda ewlenija u xi teknika liktajiet. Jina personalment konvinta il test li għanna issa qoddimna u aktar b'saħħtu u aktar adattat biex eh, ma jkollniex kriżijiet fil-ġejjieni. Aħna se ninformaw il-President tal-Kunsill Ewropew biex bekk aħna natu lura rapportaċ li l-entità li tatna d-dajn il-missjoni. Jina kont personalment involuta f'diskussjonijiet interessanti ħafna ma' ħafna membri ta' dan il-Parlament. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja li kulħadd għal din l-esperjenza. Pala presidenza li konna qed naħdmu meqrib għall-Parlament nittamaw li r-riżultati eh, li aħna ksibna ma jinħlewx. Il-swieq finanzjari, il-negozju Ewropew, kif ukoll iċ-ċittadini Ewropej jistennew li aħna nuru responsabilità li niddeċidu u nieħdu azzjoni kontra id-dejn l-ikbar problema tal-ekonomiji tagħna fl-aħħar. Nafu illi il-kwistjoni tal-Greċja wkoll se tkun fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew. Issa xtaqt indur lejn kwistjonijiet ta' ġustizzja u tal-intern il-Kunsill Ewropew se jindirizza kwistjonijiet strateġiċi li għandhom xasma l-azil, migrazzjoni u Schengen u jibnu fuq il-konklużjonijiet adottati mill-Kunsill JHA tad-9 ta' Ġunju 2011. <coughs> Fid-dawl ta' żviluppi riċenti, il-Kunsill Ewropew se jiddiskuti ideat u jagħti aktar eh, linji gwida politika kif ukoll kooperazzjoni fil-qasam ta' Schengen. Se niddiskutu wkoll ideat dwar mekkaniżmu possibbli ta' salvagwardja. Iżda xtaqt nisħaq hawnhekk illi ħidma tajba ta' Schengen tfisser illi l-istati membri iwettqu bisħieħ ir-regoli biex bekk ikattru il-fiduċja reċiproka fostom. Dan jeħtieġ ukoll monitoraġġ effettiv kif ukoll sistema ta' valutazzjoni aġġornata. Issa xtaqt ukoll nirreferi għal moviment ħiles tal-persuni. Dana huwa parti minn kapitlu differenti tal-akki komunitar ta' Schengen, iżda xorta waħda dawn huma marbuta It-tnejn għandhom xaqsmu mal-kizbiet l-aktar viżibli popolari tal-integrazzjoni Ewropea. L-istati membri jarfuh dan u għandhom l-intenzjonijiet illi jissalvagwardjawhom. Il-loġika minn wara Schengen ma nbidlitx u ġestjoni aktar effiċjenti tal-frontieri esterni hija prekondizzjoni għal Vjaġġar mingħajr kontrolli fiż-żona Schengen. Kif tafu kien hemm negozjati intensivi fuq l-emenda Frontex. Frontex huwa għodda importanti ħafna, għodda Ewropea biex aħna nikkontrollaw il-frontieri esterni tagħna. Presidenza tilqa riżultat riżultati pozittivi ħafna tal-aħħar laqgħa ta' trilogu stati membri qed jiddiskutu wara nofsinhar ir-riżultati u aħna ottimisti illi ftehim jista' jintlaħaq sal-Kunsill Ewropew. Issa dwar politika Ewropea l-azil, riżviluppi riċenti eh, għamlu pressjoni fuq l-istess politika proċeduri effiċenti u siguri ta' l-azil huma meħtieġa u allura u essenzjali li din is-sistema tiġi tiġi fit tmima sal 2012 abbażi ta' standards għolin ta' ħarsin kif ukoll proċeduri ġusti u effettivi biex ma jkunx hemm abbuż u jkun hemm ukoll eżami bla dewmien ta' applikazzjonijiet u biex is-sistema tkun sostenibbli. Il-Kunsill Ewropew ukoll se jivvaluta l-progress tat-tħejja tal-plan għall-iżvilupp ta' kapaċitajiet li jagħmlu ġestjoni ta' migrazzjoni u flussi ta' refuġġati lan għandu jkun li nindirizzaw dak li jikkawża l migrazzjoni irregolari. Bekk aħna se jisenfittxu sħubija mal-pajjiżi tan-nofsinhar. Pal ewwel pass ukoll se jkollna dialogu dwar migrazzjoni mobilta fost l-oħrajn ma' dawk il-pajjiżi biex bekk nilħu benefiċċji tanġibli għalihom kemm kif ukoll l unjoni Ewropea. Issa dwar il-Kroazja. Bħala l-roqta negozjati kienu fost il-prioritajiet ta' prezidenza tagħna b'riżultat tal-isforzi kbar li saru mill-Kroazja, il komissjoni il-Presidenza Ungarija, bil-appoġġ essenzjali ta' din il-Kamra, illi għalieħa u proċet gur il-Konsil Ewropew se jsejjaħ għal konklużjonijiet ta' dawn negozjati ta' sfija mal-Kroazja sal ħarta ġunju ta' din is-sena li firmar ta' trattat ta' sħubija ta se jitħossi qabel l-ħar tas-sena dan jagħti momentum ġdid il-perspettiva Ewropea tal-Balkani tal-Ponent. Il-Kunsill Ewropew se jerġa' lura fuq dil kwistjoni fil-laqgħa ta' Diċembru 2011 dan il-kuntest huwa mistenni illi il-ġeneral Minadiċ eh, jiġi trasferitu għal istat f'Deheg. Serbia għamlet passi kbar l qudiem lejn Sovjet unjoni Ewropea fuq il-viċinat naħat isfel il-Konsil Ewropew se jaċċetta approċċ għal relazzjoniet mal-ġirien tal-Unjoni Ewropea li kien qbil fuq nhar isnej fil-Kunsil Grek wara l-iżviluppi reċenti fil- reġun, il-Konsell Ewropew se jadotta dekjerazzjoni fuq l-avvenimenti reċenti fil-reġun. Fuq kwistjonijiet oħrajn, il-Konsell Ewropew mistenni jaħtar il-Mario Draghi bħala gvernatur il-ġdid tal-ECB u eh, l-ħarra mux inqas Konsell Ewropew ser japprova l-istituzzjoni Unjoni Ewropea għal-reġun tad-Danubju u l-qafas Ewropew għall-integrazzjoni ta' Roma bekk eh, nkunu għedin realizzaw zaġ prioritajiet oħra tal president Ungheriża l suġġiet ta' Danubju hija opportunità reġun illi tinkludi stati membri u kulturi differenti u anka pajjiżi terzi fil-Bagna tal-Pument popli u komunitajiet differenti bil-qafas tal-istrateġija ta' roma ħan indirizzaw il-tbatija tal-poplu Romu Roma l-ewwel darba fil-livell Ewropew u din id-dawra f'opportunità lina l-koll. Grazzi speċjali li din il-Kamra tal-li produċċiet rapport ekk iċċellanti til rapport jaruf u id-deċiżjoni marbuta ma' rapport illi kienet bażi eċċellenti għal xorna fil-Kunsill. L-Ewropa bekk se tkun etturi illi fissem il-Prim Ministru Orban ukoll għandha qalb mhux moħbis. Sur President, President tal-Kommissjoni, Onorevoli Membri. Il-Presidenza Ungeriża użiet Ewropa b'saħħitha bħala l mottu tagħha Taqt nesprimi tama li intom taqblu mal-ġudizzju ta' President Buzek li reċentament għal wara l-Presidenza ungeriza l-Ewropa se tkun bsaħħita u se tkun Ewropa aħjar. Grazzi minn iħqalbi l-kooperazzjoni tagħkom fl-aħħar sitt xhur. Grazzi. Grazie. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Ministru, il-President Barroso. Sur President, Ministru Giori, onorevoli membri. Il-Konsell Ewropew ta' din il ġimma għandu aġenda sostantiva xi diskuti il-Ministru Gjori fisem il-Presidenza Ungheriza tal-Konsil xaqt nirringrazzja l impen li jorid dawn ix-xhur. U xaqt nifoka fuq minn punti fuq l-aġenda. Bat titra lil Konsell Ewropew li jissaq fuq il-pożizzjoni tal-Kommissjoni dwar l-iktar punt importanti fuq l-aġenda u xtaqt naqsam il-pożizzjoni tagħna magħkom. Fl-aħħar ukoll se nagħmel kummenti dwar il-Greċja. Dan il-Konsell Ewropew sejħu pass importanti sabiex niżguraw il-politika ekonomika tal-Unjoni Ewropea tkun iktar koerenti u effettiva. L-ewwel nett għandna il-pakket ta' governance ekonomika. Jena xtaqt nirringrazzja minn qalbi lil dan il-Parlament għal xogħol sewi tagħkom għall impenni illi u rejtu il-kol sabiex nżommu livell qoli ta' ambizzjoni fuq dil-kwistjoni. Iktar tard, l-lum għar senar il-Komissarju Ren fisem il-Kommissjoni ser jesprimi il-pozizjoni dettaljata tagħna fuq di kwistjoni importanti. Permetti li najdilkom li s-sat nistenna li l-Stati membri l-Parlament li jastu għal-ftajim. Għalix eh, l-adozzjoni tal-pakket huwa fundamentali għal-risposta tagħna għal-kriżi. Ftajim fuq dan il-pakket huwa importanti ħafna. Se jkun diffiċli ħafna tispjega li ċittadini tagħna illi meta qed nippruvaw nirrispondu għall-isfidi tal- li għanna qoddim naħna ma nistawx naqblu mal-pilastri fundamentali tar risposta għal din il-kriżi. Jiena nemmen il-ftajim fuq dal-pakket ser jisaxħax il-mekkanizmu ta' superjanza ekonomika tagħna fuq livell Ewropew, ser jagħmel l-Unjoni Ewropea f'pożizzjoni aħjar għal dak x'aqsam id-deficit u d-din pubbliku kif ukoll nkunu mħarsa kontra zbilanċi makroekonomiċi wkoll, nafu li prevenzjoni aħjar mill-kura se nkunu wkoll f'pożizzjoni aħjar sabiex neddu azzjoni sabiex nikkoreġu sitwazzjonijiet jekk dawn ikollu bżonn u jekk dawn jitfaċċaw. Ukoll nistenna li l-kapit ta' stati u gvern sabiex jaddu taw rakkomandazzjonijiet li l-Kommissjoni prezentat il-7 ta' ġunju. Kif tafu, din l-ewwel darba li għandna dat tip ta' eżerċizzju kollettiv fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Il-rakkomandazzjonijiet huma bbażati fuq analiżi sostanzjali mill-Kommissjoni għandu xaqsam il-pjanijiet ta' nazz pajjiżi differenti fuq ħolqien ta' postijiet ta' xogħol u finanzi sodi. Dawn huma miżuri tajbin ħafna illi jirrispondu l isfidi tal-pajjiż individwali. Diskussjonijiet bejn il-Parlament u l-Istati membri fuq rakkomandazzjonijiet xi kultant kienu kemm xejn intensivi ma jiena sodisfatt li r-riżultat aħħari żam livell qoli ta' ambizzjoni. Ma nistawx nisiltu il-frott tal- soqoni kominnaħa u konna politika bilanċa tunaħra, mem lebda ponti li nifirmaw pakket ġdid jekk l-istess ġemma l-istati membri jisaw dubju fuq metodoloġija dan u l-mod kif infasslu l-politika u għaw kol risposta għal responsabilta kollettiva lix il-pass ekonomiku huwa maġġel ħafna iktar mill-ekonomija tagħna. Konsill Ewropew se jadotta t-tibdil sabiex ikun hemm twaqif ta' mekanizmu ta' stabilità Ewropew fl-2013 bil-kapacità li nassistu membri fiż żona euro li jinsabu f'diffikultà għabbażi ta' kundizzjonalità stretta. DSM jabbina il-kapacità tal jessef u dan juri illi għanna mpen għawi sabiex nħarsu l-istabilta ta' zon euro għabbażi ta' finanzi pubbliċi sodi. Onorevoli membri, forsi tiftakru illi f'jannar meta l-Kommissjoni prezentat il-servej ta' tkabir annwali punt ċentrali kien il-ħtieġa li nsaħħu il-kapitu ta' dajm tal-ISF u kol konna kritikajna dan. Imma issa unanimament il-gvernijiet tal-Ewropa deċidew illi iżidu il-kapacitajiet. Ma nafx forsi kienx anka possibli nadottaw dan ftit xhur qabel il-pakket ta' governanza ekonomika, rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiż u mekanizmu ta' stabilità dawn u din l-Ewropa tagħna. L-Ewropa għandha tista' telezzjonijiet mill-kriżi u taġixxi fuqhom. Il-Kommissjoni se tagħmel dak kollu li tista' sabiex iżomm dan il-livell ta' <laughs> determinazzjoni fil kwistijiet kollha li se diskussi biex nirrispondu għal kriżi ekonomika, kull settur irid jikkontribwixxi iktar mis settur finanzjarju jina għawijat li parlament il l-Komissjoni ser tipproduċi proposta leġislattiva għal taxxa finanzjarja. L-proposta se jkollha tliet miri l ewwel nett li nevitaw frammentazzjoni fis-suq interna l-servizzi finanzjari xem numru dejjem jola ta' miżuri ta' taxxa nazzjonali mhux koordinati li qed jiġu implementati. Din it-taxxa finanzjarja u għandalan illi toħloq uh, eh, dizinċentiv għal transazzjonijiet riskjużi spekulattivi. U kol, sabiex nizguraw li istituzzjonijiet finanzjari jagħmlu kontribuzzjoni sostantiva u ġusta għal Sim ta' piżijiet ta' kriżi ekonomika wkoll sabiex nindirizzaw tħassib fuq profitti eċċessivi. Il-bonus iżolja li għadhom jitħallsu lil bankari, bankari li banek li xi drabi ġew salvati minn flussa minn ħares it juri li hemm profetti eżaġerati fis-settur bankarju, settur bankarju wkoll għandu jkontribwixxu għal ġid pubbliku komuni. The second measure is... tini punt importanti f'din il-Konsillu għall-Immigrazzjoni fl-aħħar xhur rajna pressjoni kbar wara li kienu l-avvenimenti f'nofsinhar ta' Mediterran tkellimt mal-Parlament f'Mejju fuq il-pakket ta' migrazzjoni tal-Kommissjoni li stabilixxi inizjattivi politiċi f'qafas li jippermettu l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri li jimmaneġġaw l-ażil u mobilità ta' persuni ta' pajjiżi terzi b'mod xira. L-immigrazzjoni hija kwistjoni sensittiva ma permettu li ngħid li l-Kommissjoni mhux se taċċetta attenta tisa biex niminnaw prinċipju ta' Schengen fil-fatt. Naħseb illi se naraw bil-kontra permezz ta' tisħiħ tal-approċċ Ewropew għall-immigrazzjoni u għall-moviment ħieles. Il-Kommissjoni proponiet li saħħaħ il-governanza ta' zona euro zona Schengen u kol ikun hemm maniġjar effettiv tal-frontieri esterni dan se jsir permezz ta' tisħiħ tal-Aġenzija Frontex u mekanizmu ta' valutazzjoni fejn aġenziji jaħdmu mod konġunt sabiex jivvalutaw it-teddidiet. Qed ukoll nistudjaw il-fattibilità tal-sistema ta' salvagwardja li twassal għal dotazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea sabiex nikkonfronta sitwazzjonijiet diffiċli fejn il- frontieri esterni jkunu soġġetti għal pressjoni eċċezzjonali u fejn l-istati membri ma jkunux jistaw ikunu konformi mal obbligi tagħhom li jkontrollaw il-frontieri tagħhom. Deċiżjonijiet fuq qaba mod kif eh, analizzaw istituzzjoni għandhom jittieħdu fuq livell ta' Unjoni Ewropea u nevitaw azzjoni individwali mill-istati membri dawn id-deċiżjonijiet jistaw jinkludu bħala mekkaniżmu eh, l-introduzzjoni mill-ġdejt ta' kontrol fuq il frontierja imma dejjem f'qafas komunitarju. Dan ma jfissirx illi eh, imorru l-ura kif konna, ma nsaxħu d-dimensjoni Ewropea sabiex stati membri individuali ma jħossuhom xtat pressjoni li jaġixxu mod unilaterali ħan nfittex appost mill-Kunsill Ewropew għal dal-approċċ sabiex id-dettalji tal-Kommissjoni kun jistgħu finalizzati u bekk l-opportunità illi niksbu suċċess. Il-pakket tal-immigrazzjoni huwa anka jinkludi sistema ta' azil protettiva li tiżgura minna t-fittex l-azil trattament ugwali fl-Unjoni Ewropea. Jiena fiduċjuż il-Parlament Ewropew u l-Kunsill se eh, jadottaw il-proposti tal-Kommissjoni fuq standards minimi għal eh, status ta' rifugġati u għal eh, kif jiġu ospitati l-immigranti u koll il- nishtabena bil kunem appoċ l pakket ma lajkem jista' jkun fiħdan anka l-iskadenza stabilita. Il-Konsil Ewropew se jiddiskuti wkoll il-situazzjoni f'żoni ġirin, demokrazija, prosperita u dan din partnership hija importanti għal eh, sħabtana fid-dinja rbija u kol sabiex naraw tranzizjoni demokratika fin nofsnar ta' Mediterran. Ma nix niddizappuntaw il-sħabna punti ħor tal-Konsell Ewropew li jmiss hija rakkomandazzjoni tal-Kommissjoni li l-Kroazja ssir 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea li tamaw sal-ewwel tal-Ulju 2013. Għatem ħafna xogħol xi li tisir, imma nittama li fl-aħħar tax-xahar inkunu nistgħu ntemmu l-kapitli l-oħrajn fil-triq tal-sobija. Kantejn fuq Greċja, naf il-Stati membri u kol se jkollhom l-okkażjoni jiddiskutu fuq l ewwel livell Is-sitwazzjoni li importanti mhux biss għal stat membru tal-Unjoni imma jina nemmen ukoll l-istabilità ta' żona euro u għal istabilità tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Il-kwistjoni tal-Greċja tqajjem mistoqsijiet importanti mhux biex għal stabilità finanzjarja ma anke dak għandu x'jaqsam impenji soċjali u anke għal dak għandu x'jaqsam determinazzjoni politika tal-Unjoni Ewropea. Il-vot fil-Parlament Ewropew tal-bira jippermetti l-Gvern sabiex jibni konsens illi jappoġġa l-pakket ta' riforma illi kien hemm ftehim miegħu mal-IMF u l-Unjoni Ewropea ta' miżuri fiskali u privatizzazzjoni u riformi illi huma meħtieġa fil-triq tal-Greċja lura tkabbir għaliex ejja nkunu ċari mem ebda alternattiva għal dan il-pjan għal daqstant ejja u naġixxu. Naf li ħafna fil-Greċja għaddejjin minn diffikultajiet u nċertezza kbira u l-messaġġ tiegħi lill poplu Grik huwa li jekk il-Gvern jaġixxi l-Ewropa se twassal għal riżultati jekk il-Greċja tista' turi illi għandha pen serju għal pakketta riforma qabla smija ma l-Unjoni Ewropea u l-IMF se nkun qed ngħinu li l-Greċja sib triq tal-ura lejn qed kabira li l-konsoluzzjoni fiskali hija neċessarja ma l-mira prinċipali trid tkun kabir ma nix ninsew li euro li non u f'bibrati ta' interess eh, għaddejn Ifisser li mux euro li timur ifisser euro għal-ċittadini tal-Greċja. Mżon għal-daqstant nikkontrollaw il-deficit sabiex nerġa' jkollna fiduċa fil-ekonomija Griega u jirġa' jkun hemm tkabbir. Fis-sessin huwa importanti ħafna koll il-poplu Grek jirrealizza li qoddim sirkostanzi jekk diffiċli u konsens, konsens nazzjonali huwa meħtieġ. Konsens nazzjonali u mhux biss par politika partiġana. Hemm bżonn konsens nazzjonali fuq il-Greċja sabiex il-Greċja terġa' tikseb il-fiduċja tal-partners u tas-swieq anka fid-dawl tal riformi li tant hemm bżonn. Etnej fil-axija l-tqajt mal-Prim Ministru Papandreju u diskutejna u kol użu ktar strateġiku tal-Fondi Strutturali Ewropej. il greċa għandu potenzjali li jikseb ammont konsidrevoli ta' fondi ta' il-politika konvizjoni. Nasab li għanna nżidu kapacità ta' sorbiment u l-fondi morru sabiex ikun hemm impatt u jittib il-situazzjoni ta' xogħol dan isir permezz ta' fondi eżistenti se jkun programm dettaljat ta' assistenza teknika li tiffoka fuq tkabbir u xogħol. Imma anka karattru ta' emerġenza li nirrepeti li l-Greċja għaddejja minn situazzjoni ta' emerġenza. Ser niddiskuti del kwestjoni fil dan il-Konsill Ewropew, ħanaraw nistgħu nagħmlu flimkien mal-Greċja, nistgħu aħna bħala kommissjoni flimkien ma' gvernijiet in-implementaw dan. Però Kulħadd irid ikkontribwixxi kemm għal kontribuzzjoni teknika nitkellem għal kull stati membri għax il-Gvern Grik huwa lest eh, jidħol f'impenn maħna. naħseb li l-kol għandun kunu lesti nirreagġixu b'mod pożittiv dejjem bażi ta' kondizzjonalità stretta fuq riformi meħtieġa għal dal-pajjiż. L-implementazzjoni tal-pjan ta' riforma fil-Greċja jitlob għal sforzi eccezzjonali mill-poplu Grik. Il-Kommissjoni issa qed eh, tipprepara respons bħala sinjal il-poplu grek li hemm tama li qed jagħmlu sagrifiċċji iva nafu li qed jagħmlu sagrifiċċji imma li fl-aħħar mill-aħħar hemm tama u s-soluzzjonijiet jinsabu qrib. Hemm tuħ importanti iva imma dan il huwa importanti għat kabbir. it kabir jirrappreżenta risposta ħana nikkolaboraw mal poplu l-gvern Grik sabiex faħar mill-aħħar insibu soluzzjoni għal problema. Grazzi. Grazie, President. ħafna, President Barroso. Naddu issa il-kelma, il-kelma differenti nibdew bil-Onorevoli Dol għal ħames minuti. Sir President, Sir President de la Commissione. President, President tal-Kommissjoni. President fil-Fiċar Kunsil, Signor Gori. Għonet nishtiq nir-ingrazzjak Ringrazzjakom tax-xogħol, l-approċċ li ħadtu u għal-ħin twil tax-xogħol li kellkom għall-Parlament. Ringrazzjak. Aħna qegħdin inċabsbu il persuna li ovvjament eh, konna nafu li għatajba x'kienet imħarġa fil-grupp tagħna fil-Parlament. Għanna ninsabu f'mument ehm, ta' stress bħalissa, eh, tensjoni kbira fil-pajjiżi tagħna u kulħadd qed jistenna deċiżjonijiet minn mexxija fuq il-kwistjoni tal-ewro u d-dejn fl-Ewropa iżda ukoll fuq il-governanza ekonomika. F'ħafna pajjiżi b'mod partikolari fil-Greċja ċittadini jinsabu mitlufa u manzjużi u wkoll mankwetati ħafna dwar il-futur tagħhom u l-futur ta' wliedhom Jena nishtiq nieħu din l-opportunità biex nagħmel tliet appelli għal ħbib tagħna Griegi. L-ewnet aħna rridu nuru solidarjetà mal-nies mm, tal-Greċja u rridu nagħmlu dak kollu nistgħu biex ngħinuhom joħorġu minn din situazzjoni ferm diffiċli rridna naġixxu b'solidarjetà u responsabilità u Ir-responsabilità hija ferm importanti hawnhekk. Tieni messaġġ is-sitwazzjoni li għaddejjin fiha eh, li għaddejjin minnha hija riżultat ta' ħafna snin ta' nfiq li ma stawx jifilħu għalih. Dan qed jiġi f'pajjiżi oħrajn ukoll u għaldaqstant nitlob lill istati membri tal-Unjoni Ewropea kollha biex jenalizzaw sew l-affarijiet it tlet messaġġ dan huwa riżultat l-ewwel żewġ messaġġi. L-Ewropa tista' tgħin lill-Greċja u lil pajjiż ieħor li jinsab f'sitwazzjoni simili jekk isir dak kollu li nistgħu nagħmlu biex insaħħu u mill-ġdid is-sitwazzjoni finanzjarja um, ekonomika ovvjament jeħtieġ sagrifiċċju iżda fuq meta twila ta' żmien ser jaslu ħafna tibdiliet għal dawn il-pajjiżi. Mbagħad hemm xi ġoħra li xtaqt ngħid nixtieq nirreferi għall eżempju tal latvija li ftit snin ilu kienet ser ehm, kienet kważi ħadd tfalli. Iżda grazzi għal eh, Drambrowski, il-Prim Ministru, eh, issa dan il-pajjiż reġa' għan fuq sqajħ. Għal daqstant hemm żewġ approċċi pożittivi għal din is-sitwazzjoni. Jew nibqgħu eh, nistrajkjaw u nagħmlu l-protesti u dak li huwa dak li qed jagħmlu trade unions, jien kont membru wkoll ta' trade unions, jew inkella minn flok tibda taħdem u tipprova tagħmel politiċi ġusti. Il-grupp tiegħi qed jitlob li jkun hemm iktar kuxjenza fil-pajjiżi tagħna u wkoll eh, iktar kuxjenza għal fatt li miżuri b'saħħithom huma neċessarji. Ma nistgħux nużaw l-IMF jew inkella eh, eh, l-euro bħala skuża irridu naħmu l-kol flimkien biex noħorġu minn is-sitwazzjoni meta ngħid aħna nitkellem dwar kulħadd Il-500 miljon ċittadini Ewropew li jridu jaħdmu jkollha flimkien is-sena l-Kunsell Ewropew qed nistennew li jkun hemm messaġġ ta' solidarjetà wkoll l-Ewropa u wkoll eh, aħna nistennew noħorġu minn din il-kriżi situazzjoni tajba qed ukoll nistennew li jkun hemm riforma ta' governanza ekonomika. Aħna rnexxielna nimxu daqshekk il-qudiem fir-rigward tal-Unjoni eh, Monetarja permezz tal-Ewro, iżda il-kwistjonijiet finanzjarji ekonomiċi ma marrux tajjeb biżejjed il-negozjat tal-PPF fil-paket leġislattiv qed jitla pal metodu komunitarju dan huwa l-każ u allura aħna rridu nippruvaw nevitaw dak li seħħ fil-passat fejn l-Istati membri ehm, eh, warbu l-responsabilitajiet tagħhom. Il-Kunsill u l-Parlament iridu jiddeċiedu fuq regoli ekonomiċi li għandhom jiġu rispettati mill-Istati membri kollha u l-idea mhijiex biss li nagħtu derogi eh, mal-ewwel possibilità Hemm ħaġa pożittiva f'din il-kriżi għax nitalmu mill-passat u jiena nitlob lill-membri kollha f'din il-Kamra biex jifmu dan tajjeb ħafna issa fuq nota pożittiva qabel nagħla aħna nilqgħu d-deċiżjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-sħubbija tal kroazja li ser issir 28 membru tal-Unjoni Ewropea fi ftit xhur. Din id-deċiżjoni ser tkun il-premju għall isforzi kollha tal-Kroatja u l-Gvern tal-Kroatja u jien nixtieq nirrikonoxxi il-kuraġġ tagħhom u x-xogħol tagħhom. Dan huwa sinjal tajjeb, messaġġ tajjeb għall-Ewropej fi żmien ta' dubju. Aħna rridu naħdmu l-kol flimkien, naħdmu f'solidarjetà nirrispettaw il-xulxin, il-minoritajiet, id-drittijiet tal-bniedem dinjità umana, dawn il-valuri kollha ma' importanti għalina u qatt ma kienu daqshekk importanti li niddefenduhom milli issa fi żmien fejn jider li minnu liktar b'saħħtu jirnexxilu jgħix iżda aħna eh, rridu nelbu din il-problema jekk nelbu l-populizmu, divizjoni jirnexxilha nkunu ħafna iktar saħħitna fil-futur u jiena nispera li l-kapijiet ta' gvernu stat jippermettu li din dan kollu iseħ. Grazzi. Grazzi l-onorevoli Don. L-onorevoli Scholz għal ħames minuti u nofs. Grazie ħafna. Signori, il-Parlament Ewropew ipprepara laqta l-Kunsill għal waqt kriżi ta' sekk serja gravi. Din hija laqgħa tal-Kunsill storika. Irdu nieħdu deċiżjonijiet storiċi dwar il-futur tal-Unjoni jina rajt sentenza interessanti f'gazzetta ġermaniza din il-ġimgħa. naqqas ta' fiduċa fl-Unjoni Ewropea. Għaliex m'hemmx fiduċja fl-Unjoni Ewropea li s'ista ssib soluzzjonijiet għall problemi ċittadini tal-Ewropa ma jifdawx fl-Unjoni Ewropea. Għaliex huma ma jridux jafdaw lill gvernijiet tagħhom biex isibu soluzzjonijiet għall problemi tagħhom. Aħna qegħdin fi kriżi serja ħafna, kriżi ta' fiduċja fil-proġett Ewropew Ovvjament però inti mbagħad ikollok tiffaċċja l-kriżi li inti jkun ħaqek tiffaċċja. Dawn il-problemi li l-ommana l-ħafna żmien. Il-kwistjoni hija kif ser nittrattawhom mod b'saħħti u b'mod dajjef, għandna l-kuraġġ jew inkella aħna sempliċement eh, ser ser inċedu. Dan jista' jkun wieħed mill-iktar messaġġi mhux popolari li tibgħat lill-Ewropa bħalissa iżda ser ikolli ngħid dan kollu għaliex naħseb li qed nagħmel sew. Aħna m'għandniex bżonn inqas Ewropa, għandna bżon iktar Ewropa. Għandna bżonn iktar kuraġġ u iktar riżorsi Ewropej biex inkunu nistgħu nelbu din il-kriżi. Issa għalfejn għandna bżonn ta' iktar Ewropa. Hemm żewġ affarijiet hawnhekk waqt dan il-laqta, waqt din il-laqta l-Kunsil, kapiet ta' Statu Gvern irridu jietu kontroll tal-Istat nidu kontroll mill-ġdid tal-istat. U ma mhijiex qed jieħdu deċiżjonijiet kollha weħedhom f'din id-dinja li qegħdin ngħixu fiha. Hemm wieħed u tletin negozju li għandhom dħul ikbar mill-GDP annwali totali ta' pajjiż medju tal-Unjoni Ewropea, pal pereżempju l-Polonja. Ġifiri hemm CEOs li huma b'saħħithom daqs hu b'saħħtu il-Prim Ministru Pollak u qed jieħdu deċiżjonijiet importanti. Hemm kwistjonijiet oħrajn li nistgħu niddiskutu. Kull meta laqgħa tal-Ekofin tkun ġejja jew inkella jkun ġej tkun ġejja laqgħa ta' kunsill wieħed jew tnejn u tlet aġenziji tar-rating. vru dak li kun ser isir f'dawn il-laqat. Allura għalfej qed jagħmlu hekk, min min ħallasom lil dawn l-aġenziji tar-rating biex jgħidu dawn l-affarijiet li qegħdin jgħidu? għalfej qed jagħmluha. Dawn il-proposti qed jiġu mħallsa minn xi ħadd u il-kapijiet ta' statu gvern jrid ikollhom il-kuraġġ biex jerġgħu jiksbu l-kontroll fuq eh, dak kollu li qed isir, dawn il-biżat li qed jinixterdu u mhux ser jagħmlu hekk, mhux ser nixxilhom hekk kulħadd però jaħdem għal rasu. Illum l-Ewropa għandha 7.8% tal-popolazzjoni dinija huma 27 stat. U l-istatistika tgħid li sal-2050 dan ser, din ser tkun biss 4%. Il-96% mhux se jisimgħu dak li għandha xi tajt l-Ewropa l-ekonomiji mexxejja ta' din il-pjaneta mihomx se joqogħdu jistennew lill ewropa biex jiddeċiedu mux sew jistennew lil ġermanja jew lil Malta tiddeċiedi le aħna rridu nippruvaw nejxu u nimxu l-qoddim weħidna. Għaliex mhux se nixxina nissopravivu jekk mhux se nagħmlu hekk. Irridu naraw se nagħmlu fir rigward tal-politika monetarja, ekonomika, finanzjarja, kollha flimkien, il-koll flimkien u rrid ikollna rrieda bejnietna li nkunu l-ikbar ekonomija fid-dinja u nistgħu nkunu ta' suċċess biss jekk nkunu maqudin għabbażi ta' solidarjetà. Aħna rridu ninaqdu flimkien u dan jifisser li l-finanzjament mhix biss pereżempju taxxa iżda hija eh, taxxa eh, ta' valur miżjud, per eżempju, jina nixtri Eh, nixxi xi ħaġa, jiena nħallas it-taxxa u għal daqstanz għandna bżonn il-Financial Transaction Tax. Dan kollu qiegħed qudiemna fuq id-dokumenti tagħna. Irridu nagħmlu hekk u naqdu lill-Ewropa. Mhux noqogħdu niġġieldu pajjiż kontra pajjiż. Aħna jew ser naqdu lill-Ewropa kollha flimkien jew inkella l-unifikazzjoni tal-Ewropa se tkun fi periklu kbir jekk tfalli l-Unjoni Ewropea bħala proġett transnazzjonali biex tassigura eh, li jkun hemm benesseri jekk din ser tfalli ser allura sinjuri mhux biss l eh, Unjoni Politika ser tfalli iżda ser naslu f'sitwazzjoni gravi ħafna Id-difiża tal-Ewropa mhijiex biss kwistjoni ta' summit jew wkoll kwistjoni li niddefendu nazzjon kbir. Grazzi. Prima di dare la parola